fuq il dak illi hu il-pjan plurianali l-istokkijiet tal-merluz, l-aringi u l-laċċikħar fil-Bahar Baltiku u s-sajt jisfu ta' dawn l-istokkijiet. Grazzi ħafna. Uh, Honorable Member. ħafna, Signora President, Honorable Membri, il-kum il-Kummissarju Carmen Uvella li huwa responsabbli minn dan il-fajl. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter shadow rapporter u l-Kumitat għas-sajt tal-li ippermetta li jintlaħaq fejm rigward dan il-pjan plurianwali għall istokiet tal-merluz laringi u l-laċċikħal fil-Bahar Baltiku. Il-pjan Baltiku huwa l-ewwel tat-tip tiegħu huwa l-ewwel tip ta' pjan pluriennali dinja huwa għodda importanti għal politika komuni tas sajt tagħna u anke biex nimplementaw l-iktar elementi ambizjużi ġifiri l-obbligu għal għajnuna u li neliminaw il-sajt il, um, uh, u il-ħut mormi u koll. Eh, l-idea hija li naħdmu b'mod deċentralizzat dak li aħna nsejħu r-reġjonalizzazzjoni. B'dan f'moħħi nixtieq eh, minn ġdid nisħa fuq id-dikjarazzjoni għal kooperazzjoni reġjonali. Meta proponejna eh, dawn l-atti delegati taħdan il pjan il kummissjoni kienet qed taqbel ukoll illi taqbel ma' artiklu 18 tar-regolament bażiku u id-drittijiet li morru magħha biex nimplementaw ġifir il-pjan reġjonali. Dan ser jitkompla hekk kif eh, ilna nagħmlu mill-2014 il-pjan Baltiku huwa l quċċata ta' proċess li involva diversi partijiet interessati li ħadmu flimkien sabiex nilħu konsens rigward diversi interessi ta' partijiet involuti dan il-proċess eh, inkluda Eh, diversi pajjiżi u stati membri kif ukoll il-kolleġislaturi u l-eżitu huwa issa regolament ibbilanċat illi fih jindirizza it-tħassib li eh, ħareġ tul il-proċess. Issa għanna blueprint għal din il-ġenerazzjoni ġdida biex ngħidu hekk ta' pjanijiet pluriennali. Barra minn hekk dan huwa ta' eżempju għal żoni marini oħra illi jisħu fuq ġestjoni eh, reġonevoli fuq medda twila ta' żmien jiena se nkun qed nistenna li naħdem magħkom għal pjanijiet fuq pjanijiet oħrajn u eh, nistenna li nkun qed nikkoopera magħkom. Grazzi ħafna. Issa s-sur Valenza għal żewġ minuti. Thank, you, Madam Chair. Grazie ħafna, Sna President, u grazie, Signora Kommissarju. Din eh, dan l-ewwel pjan taħt il-CFP eh, kien frott eh, ta' ġlieda u negozjati twal ħafna fejn il-Parlament Ewropew kellu ċedi ħafna. Dan minnih ċerta fiduċja illi jkun hemm id dispożizzjonijiet li jkunu biżżejjed tas sajt sostenibbli fil-Baħar Baltiku. Ma dan il-pjan issa ġie tradott fl għat-tax u kwoti għall-2017 huwa kruċjali il sonijiet Ewropej jaġixxu b'mod responsabbli u, juru li l-impenn tagħhom għal dawn il-prinċipji għadhom għadu ħaj. Il-Parlament Ewropew wera l-appoġġ tiegħu għas-sajt sostenibbli u għall-industrija u bżonn insaqsi l-Kunsill u l kummissjoni biex jimpenjaw ruħhom huma wkoll u għalhekk għandi żewġ eh, suġġerimenti. Il-proposta għal dik li huwa etak se tkun abbażi ta' provi xjentifiċi u regoli stabbiliti f'dan il-pjan ta' ġestjoni l-ġdid, hemm xenarju fejn dan il-pjan ta' ġestjoni u regoli għal tax ma jistgħux jiġu użati huwa kruċjali nużaw ir-regoli ġodda mal-ewwel għax il-parir xjentifiku fuq dan l-istok tal-punent tal-merluzz huwa tal-bisa tiġi stressat ħafna tensjoni kbira u għalhekk il-Kunsill sissa mhux qed isegwi l-pariri xjentifiċi u dan ifisser illi xjentifiki eh, qed jgħidu illi nonqu dan is-sajt imma dan il-pjan ta' ġestjoni l ġdid għall baltiku għandu pjanijiet u salvagwardji biex jitratta sitwazzjoni bħal din wara disa għaxar xhur ta' negozjati diffiċli mal-Kummissjoni mal-Kunsill dan in-negozjati issa tawna pjan illi jirrispetta il-dispożizzjonijiet tar-regolamentazzjoni biex hekk l-attivitajiet tas-sajt fil-Baltiku jkunu b'mod raġunevoli, sostenibbli u fattibbli ekonomikament. Ma jkunx hemm eh, xi tip ta' negattività fuq l-ambjent. Grazzi ħafna, President. Signora, ħodas għal minuta u nofs għal fisem is-soċjalisti. Grazzi ħafna, President. Mela wara negozjati twal ħafna it-test li se nivotaw fuq illum fuq l-ewwel pjan għar-riforma tas-CFP hija r-riżultata ta' tmien laqat ta' trialogu differenti, ħafna sforzi. Għaldaqstant biex nipprovaw insibu kunsens bejn il-Kunsill u l-Parlament fil-fatt ma kienx hemm bżonn li kieku żammejna mar-riforma mill-bidu nett. L-unet permetti li nirringrazzja l-Sur Vauresa għax-xogħol tiegħu. B'tali mod illi l-pożizzjoni tal-Parlament kienet riflessa kif suppost il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni dejjem kienu f'negozjati kostanti, speċjalment meta niġu għat if tar rata ta' mortalità tas-sajd u l parlament kellu messaġġ ċar u ġie fin-negozjati mal isqiċa eh, l-inforzar tar regoli imma l kunsill irid flessibilità. Fl-aħħar mill-aħħar għandna kompromess. Meta niġu għal dawk l-oqsma ta' mortalità eh, tas-sajd, flessibilità issa teżisti skont ċerti kundizzjonijiet u għalhekk il-Parlament insista fuq mekkaniżmi ta' sigurtà iktar stretti. Vot pożittiv iwassal lill pjan biex jistabbilixxi dawn il-qabdiet u hekk il-Kunsill fil-ġanet li ġejjin għandu bżonn jitratta formalment mal-proċeduri biex hekk din il-liġi tidher mhux iktar taħt minn awwissu fil-gazzetta uffiċjali. Dan il-pjan eh, ovvjament pluriennali Eh, se jkollu jgħaddi għall-azzjoni għax ovvjament l-affarijiet sejna l-lar għal Merluz u dan il-pjan plurianjali huwa l-unika soluzzjoni. l isfond tas sitwazzjoni attwali fil-Baħar Baltiku jiena kuntent illi bil-pjan li għandna quddiemna l-appoġġ mill hemm għal toqif temporanju tal-attivitajiet tas-sajt diġà beda u għalija dan itina l-ispazju biex ikollna ġestjoni sostenibbli. Jiġifieri għall ekonomija sostenibbli u sajt sostenibbli għandna bżonn nifissaw il-limiti iva veru li sajjeda għandhom jirrispettaw u dan se jiżgura l sostenibilità ambjentali fuq medda twila ta' żmien naħseb li ġestjoni sostenibbli hija garanzija sostenibilità ekonomika u soċjali dan huwa pass deċisiv l-implementazzjoni tal-politika fuq is-sajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Rodast. Issa l-Onorevoli Ozz għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Dorxa Il-pjan plurianwali għal ġestjoni ta' dawn l ispeċijiet huma importanti ħafna għas-sajt fir-reġjun l-ewwel pjan abbażi tal-CFP il-ġdid. Eh, ovvjament novità hawnhekk hija l-interazzjoni bejn speċi differenti tal-ħut. Tajjeb ħafna issa nafu illi biodiversità fil-Baħar Baltiku għandna bżonn nibnuh mill-bidu u din is-sistema ta' ġestjoni hemm bżonn tkun abbażi ta' eh, provi xjentifiċi. Xi ftit kumenti min-naħa tiegħi. Issa, il-bżonn li jkollna approċċ oriġinali ħaġa importanti ħafna. ċerti oqsma għandhom bżonn jiġu magħluqin għas-sajt biex hekk inħarsu il-ħut il żagħżugħ. U forsi s-sajt jista' jkun ukoll projbit għal ċertu perjodu jekk ikun hemm raġunijiet ġustifikati. Anki l-fatt li nilimitaw l-ekim sejjaħ sajt industrijali u jekk fil-Polonja se jkollna wkoll il-tzitzet tar-riħ fuq il-Kosta Baltika forsi um, ma tantx ikun tajjeb li jkun hemm is-sajt u lek nifraħ nifraħlek għax dan huwa rapport tajjeb ħafna għal żewġ minuti issa is-Sur Torvalds. Grazzi ħafna, President. Komissarju, naħseb illi di suppost kienet kwistjoni sempliċi ma kinitx. Xejn affattu kien diffiċli ħafna permettili Eh, namel introduzzjoni kemtejn ta' ringrazzjament lis sur Valwenza. Probabilment mhux jgħata għax għet imur jaru l-lobba tal-futbol u issa għandna riżultat deċenti u mbagħad nixtieq nirringrazzja mod speċjali is-sur l-Onorevoli Rutzer illi inizjalment meta provajna nimplementaw din il-politika għas-sajt Ewropej u kellu rwol importanti ħafna, ċentrali, u appoġġa l-pożizzjoni tagħna matul in-negozjati ibsin. Grazzi. Għaliex kienu tant ibsin dawn in-negozjati? Għax fil-Batar Baltiku l-kundizzjonijiet jidettaw il-fatt ta' vulnerabilità tal-baħar stess. U ma tantx hemm livell salin oli kif ukoll għandna interessi differenti f'dan il-baħar pjuttost magħluq. Għall-ewwel darba konna nistgħu niġbru dawn il-kundizzjonijiet u fatturi kollha. Ovvjament l-ewwel darba dejjem naqra ibsa tkun. Kien hemm ukoll diffikultajiet tekniċi u l ħut stess. Ovvjament ma jistennewx l istruzzjonijiet tagħna jew tad direttiva tagħna waħda mill-problemi li intqajna magħha kienet illi l il baħar Baltiku huwa diffiċli għal sajjeda biex jaslu biex jistadu l-ħut. Nittamaw li naraw tkabbir għal pjanijiet reġjonali nafu illi fin-negozjati kien hemm il-preżenza ta' interessi tas sajt oħra illi għamluha diffiċli ħafna illi nagħmlu progress. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek l-Onorevoli Hazekamp għal minuta u nofs ukoll. Grazzi ħafna, President. Sa fejn qed nara jien ħadd ma jista' jkun kuntent dan il-pjan plurianwali għal Baltiku għax il-pjan mhux se tħares issa sajjieda u lanqas il-ħut. Dan il-pjan iżid mal-MSY eh, ġifiri il- eh, il-qabdiet massimi għal dan il-baħar. Jiġifieri dinja reba tradotta f'politika. L-ammont disponibbli tal-ħut se jiġi eh, se jiġi sejjeb. Jiġifieri maħniex qed nitkellmu hawnhekk fuq l-azzar, nitkellmu fuq eh, eh, speċijiet li jħossu u mhux biżżejjed li ngħidu dak li qegħdin ngħidu. Dan il-pjan imur oltre jekk insidu ma dawn l-MSYs inkunu nkunu konna qabdiet ta' sajt eċċessivi u għalhekk hemm ġuffija tal-CFP illi tiftaħ il-bibien miftuħin beraħ ukoll biex imbattlu anki l baħar tat Tramuntana. Ħafna minnkom miegħi reżistejtu dan il-pjan u jiena skantajt li qed tiddefenduh illum u r-rapporter saqsina illi nieħdu xampanja miegħu għada. Tassew kollegi hekk se tagħmlu jekk din hija l-ambizzjoni ta' l-Ewropa, allura il-sajt eċċessiv se jqaf biss meta imbatlu l-ibra u aħna se nkunu għadna ħajjin u se narawha dil biċċa xogħol. U għalhekk is-sussidji tal-bidja u tas-sajt għandhom bżonn jiġu aboliti. Issa s-Sinjura Engstrom għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Sur Kummissarju, eżis kollegi, permettili nixtieq nirringrazzja lill kollega Valwensa u t tim tiegħu għall-ħidma tiegħu biex eh, jikkonkludu dawn negozjati dan il-pjanu l-ewwel darba li l ministri setgħu jpoġġu flimkien u jiffissaw limiti fuq is-sajt. Negozjati kienu ibsin puntata illi ma stajniex ikollna pożizzjoni iktar ambizzjuża mill-Parlament u niddefendu hekk biex inwaffqu is-sajt eċċessiv il-baħar mhux isu akwarium fejn tista' tikkontrolla l fatturi esterni kollha, huwa eh, il-baħar Baltiku huwa vulnerabbli, magħluq u għalhekk għandna bżonn terminaw il-MSYs biex inkunu nistgħu nilħu l-għaniet tagħna il-Baltiku għandu bżonn ikun wieħed b'saħħtu bil-qabdiet massimi li jkunu sostenibbli imma għandna bżonn eh, nistadu fuq livell iktar baxx u mhux neterminaw il-massimu biss u fejn nistgħu morru oltre wkoll l wise u kemm nistgħu morru lil minn l wise u għalhekk jiena ma nistax nirrakkomanda li nivvotaw favur eh, dan il- ftehim għax ma għadniex mal-prinċipji tagħna. Stajna iva jkollna xi mekkaniżmu ta' ħarsien fil-pjan u da se jkun l-ewwel test u ma tliet ġimgħat ilu kellna Eh, eh, rapport allarmanti fuq il kundizzjonijiet ta' Merluz fil-Baltiku illi forsi eh, jista' jisparixxi minħabba l-fatt illi qed neqirdu wisq il-Merluz żagħżugħ u issa sta lill kummissarju Vella u deċiżjoni li se jieħu skont il-provi xjentifiċi u l-kwoti għal Merluz nistgħu nigwadanjaw l-affarijiet jekk inwaffqu il-sajt eċċessiv u din il-perspettiva ta' ċittadini u importanti li istituzzjonijiet illi jirrispettaw u jinfurzaw deċiżjonijiet meħudin u mhux ikollhom dejjem politiki li jkontradixxu politiki ta' qabel. Jiġifieri għandna bżonn inħarsu li bħatana minn sajt eċċessiva hija biss ipokrazija jekk ma nagħmlu xejn. Is-sur Matu issa. Grazzi ħafna President, Sur Kommissarju. Asmajna ħafna nies li tkellmu fuq diżastri ma jien nixtieq nitkellem fuq il-fatt li għamilna passi ta' ġgant dawn l-aħħar snin biex ikollna sajt sostenibbli fl-ibħra tagħna u fl-industrija tas-sajt u l-ftehim li għandna illu mhux biss huwa importanti biex ikollna pjan plurianwali ta' ġestjoni tal-merluz fil-parti ta' fuq tal-Ewropa imma wkoll se jgħin pjanijiet ġestjoni reġjonali oħra li se napprovaw fil-futur f'żoni differenti tal-kontinent tagħna U għallek dan il-pjan wassal għal ħafna parijiet il-mortalità, l-MSY, il-biomassa, imma hemm bżonn nitkellmu wkoll fuq il-kompetenzi u għalhekk nixtieq nitkellem fuq il-kompetenza ta' kull istituzzjoni Ewropea li u għalhekk lan huwa li jkollna ikonna eh, il-pjanijiet plurianwali illi jkun jistgħu jiggarantixxu sfruttament jew sajt li jkun wieħed sostenibbli u ekwilibrat u nħarsu l-attività tas sajjieda tagħna. Din hija ħaġa importanti ħafna. Grazzi. Issa għall minuta u nofs is-Sur Saraw Santos. Grazzi ħafna, President. Komissarju. Nixtieq nifraħ lir rapporteurs illi rappreżentaw il-Parlament is-Sur Valeza, l-Onorevoli Durs, kif ukoll ix-shadow rapporteurs. Stennejna ħafna biex nirriflettu l pożizzjoni tal-Parlament f'dan ir-regolament aħħari. Nafu dan huwa suġġett jew emendi pjuttost eh, kontroversali, imma fl-aħħar wasalna soluzzjoni biex inkunu nistgħu nżommu ma' livelli ta' biomassa issu jiġeneraw l-MSYs u l-approċċ użat issa se jkollu jispira wkoll pjanijiet f'żoni ġeografiċi oħrajn. Imma minflok nagħlqu l-proċess għal it-test għandna bżonn inkomplu niverifikaw jekk hux f'konformità mal-għanijiet tal-CFP ġodda. Minkejja dan il-pass pożittiv, hemm bżonn li ngħid illi apparti kull lass għaddej fil-Mediterran, ħafna eh, mill- Eh, żoni oħra ta' sajt mhumiex b'saħħithom lanqas hemm bżonn assiguraw li l-istokkijiet huma b'saħħithom ikunu sodi speċjalment għal dik li hija l katina alimentari u għalhekk għandna bżonn inħarsu dawn l-ispazji. Il-kwoti ta' risorsi marini huma neċessarji imma dan m'għandux impatt reali jekk ma jkollniex politika tajba implementata għax hekk le jkollna effett negattiv fuq l-ekosistemi sur Van Dalen. Grazzi ħafna President wasalna l-ftehim fl-aħħar mill-aħħar għall Baltiku permezz dan il-pjan li ġie ppreżentat f'Ottubru u kien hemm negozjati mbagħad sena u nofs ilu fl-aħħar mill-aħħar għandna dan il-ftehim leġislattiv, ġifieri triq twila, pjan plurianwali u kellna bosta kellna bħala parlament kellna naħdmu għal snin twal. Forsi nistgħu nħaffu l-affarijiet meta niġu għal pjanijiet plurianwali fil-futur għax il-qafas huwa ċar għandna eh, issa firxa sħiħa u din il-firxa hija neċessarja minħabba l-fatt li hemm ħafna sajt imħallat u l-MSYs nistgħu naslu għalihom u l-istokkijiet kollha jistgħu jibbenefikaw u għalhekk dan huwa għan fuq żewġ binarji. President, qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid anzi nirringrazzja lis sur Valwenza u t-tim kollu tiegħu għar riżultat eċċellenti matul in-negozjati. Grazzi għal ħiliet tiegħu is-Sinjura Bilbao Brandika. Grazzi ħafna, President nixtieq nifraħ lis sur Valesa u t-tim ta' negozjaturi tiegħu biex ikun jista' jressaq il qudiem il-pjan plurianwali tal-Merluz tal-Baħar Baltiku l-ewwel nett minħabba r riforma tas-CFP u naħseb li l-trasparenza u l-objettività wkoll eh, jkunu riflessi f'dan il-pjan u għalhekk aħna bħala parlament għandna kodeċiżjoni f'dan il-proċess, dan il-pjan pluriannwali, u r rapporter ukoll kellu eh, ħilma importanti ħafna u anke meta niġu għat-Trattat ta' Lisbona eh, kena biss eh, qabel sfumaturi differenti u apaċità u dawn huma inkompatibbli mal-objettività li aħna niddefendu u r riforma attwali tas-sajt u għalhekk il-vittmi kienu s-sajjieda ovvjament u l-istati eh, li għandhom dan is-sajt. U għalhekk issa għandna pjan ta' ġestjoni fuq medda twila ta' żmien li huwa ekwilibrat Grazzi ħafna. L-Onorevoli Torres Martinez għal minuta. Grazzi ħafna. Mela, għandna progress billi nanilza issa il-sajt fil-Bahar Baltiku dak li huma speċiliet għax ekkun nistaw nsibu soluzzjonijiet biex ikunu nistaw ntejbu l-biodiversità imma naħseb hija importanti ħafna dar ir-regolament ukoll jirrisponda speċifiċità tal zona għax sfortunatament il-ħtiġijiet tal-sajjeda mhux dejjem jiġu rikonoxxuti mill-linja ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Is-sajjeda tagħna speċjalment għandhom Eh, mal-vittmi ta' din il-politika u għalhekk ta' bilfors għandna bżonn nirrispettaw il-kultura u l-ħajja tagħhom ma nistgħux nagħmlu politika fuq is-sajt mingħajr ma nintqgħux ma daw in-nies u nasbu fuq il-futur tagħhom u għalhekk għandna bżonn nagħmlu pass ieħor biex ikollna modell sostenibbli fl-istati membri tagħna u bżonn ikollna dejjem monitoraġġ biex ma nħallux illi dawk il-bastimenti l-kbar li irdu risorsi marini jkomplu għaddejjin kif din jagħmlu. U hekk għandna bżonn ikun hemm iktar rispett għas-sajt għax wara kollox dawn huma s Grazzi. Grazzi lilek għal minuta is-sur kun. Grazzi ħafna, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall parteċipazzjoni tagħhom għat tenaċità tagħhom u l-ħila tagħhom jaslu b'soluzzjonijiet prattiċi għal pjan plurianwali tal-Baltiku għal sigurtà għas-sajjeda stess u smajna kemm hi sitwazzjoni diffiċli imma hemm ukoll possibilità ta' kumpens finanzjarju. L-MSY se forsi mur sa 5 sa 10 snin biex jwaqfu pjan bioloġiku, ma suppost ikun possibbli li naħdmu ma' kriterji speċifiċi bħal biomassa biex hekk is-sajjieda ikollhom il-ħila illi jippjanaw b'ċertezza raġonevoli jiena kuntent illi kien hemm xi affarijiet mibdulin fit-test għax hekk le kieku kien ikun hemm Eh, burokrazija eċċessiva, pereżempju d dokumentazzjoni u l-amministrazzjoni żejda mitluba mis-sajjeda, issa s-sajjeda wkoll għandhom il-possibilità jitolbu kumpens finanzjarju. Is-sur Marinho Epinto għal minuta. Grazzi ħafna, President. Ehm, għana e, bdejna fl-2008 u għalhekk nixtieq nirringrazzja daw kollha illi kellhom rwol u kellhom da' suċċess speċjalment ir-rapporter u shadow rapporters. Inħoss li l-Komissjoni kellha tkun iktar ambizzjuża fil-proposta tagħha għax dak li għandna qudiemna huwa il-kollassa dawn l-ispeċijiet, jiġifieri l-merluz, l-aringi u l-laċ ikħal fil-Baħar Baltiku il-CFP għandha bżonn tagħti l-kontribut tagħha biex tkun tista' żomm dawn il-speċijiet kollha mirati u tħares ukoll l-ambjent marin. Għax hekk biss inkunu nistgħu nagħmlu suċċess mill-ewwel għan u lini tagħna tal-politika ġifri l-MSY għal pajjiż bħal Portugal fejn ħafna mill-popolazzjoni tiddependi mis-sajts u l-komunitajiet sas sajjeda għandna bżonn li jkollna rwol biex nippromovu l-kwalità tal-ħajja u għalhekk inizjattivi bħal dawn nistgħu nilqawhom ħafna. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Mehrjahresplan für die Grazzi ħafna, dan għall pjan multijanwali għall Baltiku ħajat is sajjida fil-kostitwenza tiegħi ċertezza li għandhom bżonn għal ġejjieni bilanċ aħjar fil-użu aħjar ta' fish stocks u aħna nappoġġaw mod sħiħ is-sostenibilità ambjentali ehm, u marittima fil- l-akwakultura. Aħna nistaw permezz ta' dawn il-miżuri nwaffqu il-prassi żbaljata li immorru kontra ir-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi. Fl-aħħar qegħdin nippruvaw nilħqu il-mira illi nistadu biss b'mod sostenibbli. Il-possibiltajiet imma ta' dana il-pjan multianwali għandu jseħħu fl-interessi ta' impjegabilità sħiħa max-xatt. Grazzi. Issa għandna s-sessjoni ta' kaċdija nibdew sur Caputo wieħed minn tlieta. Grazzi Presidente. Grazzi President. Il-ftehim pluriannali tal-Baltiku jitratta l-iktar stokkiet kritiċi ta' dan il-baħar Wara r riforma ta' CFP inħoss li dan huwa pjan issa koerenti mal-prinċipji tar-riforma u nisħaq fuq l-importanti li ngarantixxu li l-istokkijiet kritiċi tal-Baltiku jkunu bbażati fuq informazzjoni xjentifika aġġornata u għabbażi ta' dawk li l-iktar jafu r reġjun u jistgħu eh, jadattaw ruħhom għall ispeċifiċitajiet tas-sajt partikolari tal-qasam tar reġjun Il-pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali kienu utli ħafna ġestjoni sostenibbli tar riżorsi ta' l-bahar għaliex jewafqu regoli ċari għall isfruttament tal-istokkijiet kritiċi għal fuq il fuq il-prinċipju prekawzjonali u l-MSY u bekk ikun hemm ċertu prevedibilità wkoll. Grazzi ħafna is-Sur Marjas. Grazzi, 15 ta' Marzu 2016 kien id-data ta' ftehim propju fuq l-istokki tal-merluz laringi u l-laċ ikħal. L-entità investigattiva ewlenija tal-baħar ħarġet bi studju għan neċessità illi ikun hemm pjan għal protezzjoni ta' dan l-istokki dawn it-tlet speċi jridu jiġu mistada skont dal prinċipju, il-prinċipju illi jinżammu l-istoks. L-Unjoni Ewropea titħares mhux biss lejn it-tramuntana manki lejn in-nofsinhar. il-sajjieda Griegi batew ħafna bil-MOUs u trojka u kien hemm ħafna elementi ta' sajjida fl-Eġew illi ma jistawx jaqalaw il-ħobza ta' kuljum imma il-talbit eh, tagħhom ma waslux f'idnejn il-Kummissjoni. Is-soltu, dej tlieta tas-soltu sobba, kellib li bess. Lawanet, nirringrazzja lill kollegi wara tmin trialogu irnexxilhom jilħqu ftehim. Biex ikun hemm dawn il-pjanijiet multi annwali tal-merluz tal-bakkaljaw l-aringi u l-ċikħal. Però nixtieq ngħid ħaġa oħra. Hemm bżonn illi jkun hemm pjan multijanwali komparabbli għal qabda tal-ħut fl-Adriatiku u dan għandna bżonnu malajr kemm jista' jkun. Hemm min qali li jrid ikun hemm proibizzjoni fuq is-sajt ta' ċertu speċi fil-Baltiku forsi diġà tard wisq għal ċertu speċi fl-Adriatiku naħseb li l-Kummissjoni u aħna rridu nibdew naħdmu fuq miżuri ta' konservazzjoni għall-Adriatiku. Grazzi. Suppost minuta biss kull wieħed fil tiegħi, kummissarju. L-għanat nishtiq nirringrazzja l-onorevoli membri għal kontribuzzjonijiet kollha tagħkom u ovvjament jiena ħankun qed ngħaddi l mistoqsijiet u kummenti lill kummissarju Vella u ħajweġibkom bla dubju fid-dettall imma fil-qosor nixtieq intenni illi l il pjan pluriennali għall Baltiku huwa l-ewwel wieħed minn serja ta' pjanijiet u kif eh, nippreżentaw is-set li jmiss ta' proposti kif tafu eh, huwa l-obbligu legali tal kummissjoni illi tabbozza daw il-proposti għabbażi ta' liġi vinkolanti attwali u l-opportunitajiet tas sajt fil-Baltiku normalment ikunu adottati mill-Kummissjoni fl-aħħar ta' Wissu bidu ta' Settembru u jkollna ċans allura niddiskutu u nħejju diskussjoni għal kunsil ta' Ottubru. Jekk il fejn il-pjan multi annwali mbagħad ikun qed jiġi attwat. Dak il-każ il-proposta tagħna ħad tkun ibbażata fuq dan il-pjan. Nittama li jekk ikun il-każ jien inħeġġeġ il-Parlament u l-Kunsill sabiex jifformalizzaw l-affarijiet sabiex dan ikun possibbli fuq is-salvagwardji niżgurakom illi l-Kummissjoni ħad tkun qed tuża bl-aqwa mod possibbli d dispożizzjonijiet u s-salvagwardji dak kollox. Grazzi ħafna, grazzi President, onorevoli membri. Grazzi ħafna jekk nagħlqu d debattitu u